Ministru Bilt. Dan iwassalna l tmim ta' dan id-dibattitu. Issa, dwar il-ħatrit tal-Komitat, xtaqt ngħidilkom illi l-proposta ħat tal-konferenza tal-President ħadd iġibwa permezz tal-email. Il-lista se tkun uh, inkluża wkoll fil-minuti tal-seduta tal-lum. Xaqt infakkarkom illi l-iskadenza għall-emendi hija illum fis-seba tal-lejla. U l-votazzjoni se isseħ għada fid-disa. Meta aħna niftħu s-seduta nixtieq nawguralkom il-komplement tal warnaf senar, it-tajjeb u naġġorna s-seduta.